interim ta' Sinjura Makovej dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, erba' minuti is-Sinjura Makovej. Grazzi, Sinjura President. Għadna kemm iddiskutejna il-suġġett tat terrorizmu kulħadd huwa kontrih it-terrorizmu. il terrorizmu nafu li terrorizmu jiġi għabbażi tal-frodi u finanzjat fuq il-frodi. Il-terrorizmu jiġi finanzjat minn frodi kontra il-fondi Ewropew. Frodi tal-flus ta' ċittadini wara kollox. Qed nitkellmu fuq 3 u 5 biljuni ta' kull sena <laughs> Is-sitwazzjoni tista' tkun qar minn dawn l-istatistika li għandna qudiemna. Il-flus qed jinsterqu minħal iż-żgħażagħ jkun hemm nuqqas ta' xogħol imħabba. Il-faqar ikompli jiżdied dan kollu jista' jkun minħabba il-fatt li illum fl-Unjoni Ewropea mannix mekkanizmu effiċjenti biex niġġieldu il-frodi kontra li qed isir kontra l-interessi tal-Unjoni Ewropea. L-investigazzjoni kontra l-interessi finanzjari isir l-inkjesti jisiru minn l-istati membri u mhux fuq livell tal-Unjoni hemm min jagħmlu b'mod effiċjenti dan, stati membri li jagħmluh tajjeb. Imma stati membri oħram ma tantx jagħmluh tajjeb jew ma jaħdmux mod effiċjenti. Din id-differenza diverġenza ta' kif jisiru l-inkjesti dwar il-frodi iġibna għal fat li għanna bżonn uffiċċju wieħed li jkun responsabli minn dawn it-tip ta' inkjesti fuq il-frodi. Għalhekk huwa importanti ħafna li konna uffiċċju wieħed tal presekutur Ewropew. Il-frodi kontra il-fondi Ewropej bekk ikunu jistgħu jiġu investigati iktar malaj u ovvjament l-irkuprar tal-flejjes jola, ma mux se jintilfu daqsek flus. Aħna wara kollox l-istituzzjonijiet aħna għanna nissalvagwardjaw il-flejjes ta' ċittadini. Għalek dan ikun ix-xogħol tal-prosekutur pubbliku u proċedimenti kollha legali dak il, dawk il-każijiet forsi li jkunu suspettużi jew ikunu qegħdin jiġu investigati isiru minn uffiċċju ċentrali, uffiċċju ċentrali tal-prosekutur pubbliku jkun mamul minn rappreżentanti autonomi, indipendenti, speċjalizzati nies esperti fil-qasam tal-ġlida kontra l-frodi u ikunu nies mill-istati membri li jaħdmu fl-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku Ewropew. Nixtieq nagħmel paragun l-unika risposta biex niġildu kontra l-frodi hija uffiċju wieħed. Jekk ikollok inti grupp ta' nies li jkunu qegħdin jiffrodaw u ikunu qed jagħmlu frodi fiktar minn stat membru wieħed, kif jista' jkun li stat membru wieħed usib il-kaptu tal-problema? Għalhekk għandek bżonn inti eh, uffiċċju wieħed li jaħdem mod effiċjenti, jkun flessibbli u jeqret dawn il-gruppi li jikommettu l-frodi. Mezzi għall-investigazzjoni kriminali u ovvjament din issir fuq il-livell tal-istat membru eh, bil-permess tal-istat membru fejn ikun hemm il-każ u niqafaw nirringrazzjakom, grazzi. Grazzi, Sinjura Makovej, il-Kummissarju. Signora. Grazzi, signori, onorevoli membri, nishtiq nibda billi nirringrazzja s Makovej u anki l-Shadow Reporters għal xol verament siwi li għamlu fuq dan il-dossier. Dan il-rapport interim juri l-pozizjoni tal-Parlament bliktar moċċar. Jiena sodisfatta li u koll li qed jaqbel malan tal-Komissjoni, ġifiri, li jinħoloq dan l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew OPO biex jagħmel differenza fil-ġlida kontra l-frodi tal-baġit tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq li dan naslu għalih l 2016 se jġib bidla kbira fil-kriminalità li, mor, li kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni u l-mod ta' kif aħna namministrawhom. Imma għadna ma wasalniex negozjati għaddom għaddejjin fil-Kunsil u mhumiex faċli, anzi aħna irridu naraw li l-indipendenza u l-effiċjenzja tal-PPO irridu qed nitkellem fuq l-PPO ġifri ma l-ewwel mota la preparazzjoni, għadna ma wasalniex. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li intom taqblu ma l-mod ta' il-proċedura ta' ħatra għal membri tal-PPO hemm bżonn li konna regoli ċari fuq kompetenzi nazzjonali u anki se jkunu l-kompetenzi qawwija tal-IPPO. Il-xogħol tal-IPPO dan għandu jiġi bazat fuq kriterja oġġettiva u il-proċeduri il proċeduri tax xogħol irid ikun jaqbel ma' trattati il-Karta tal-Drittijiet fondamentali u l-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Jiena nagħmel appell biex inżomnu moħħna miftuħ. M'hemmx xi template jew preċedent tal-EPO din ħaġa ġdida. M'hemmx soluzzjonijiet li diġà qegħdin hemm li aħna nistgħu forsi nużaw Għalhekk f'dan il-qafas il-Kummissjoni għandha dubji tagħha dwar l-investigazzjoni, reġim ta' investigazzjoni cross border għall-IPPO għandix tkun skont id-direttiva tal-European Investigation Order u strument ta' valur miżjut li għall-kooperazzjoni ġudizzjara bejn l-Istati membri. Imma din ma tantx tajba għall-IPPO li jkun qed jaħdem bħala entità waħda, entità li miex divizibli. Fl-opinjoni tagħna, it-trasferiment ta' kompetenza l-investigazzjoni u prosekuzzjoni tal-frodi jitlob li jkun hemm reġim sui generis, sempliċi u effiċjenti għall-investigazzjoni cross-border li ovvjament jitħadmu skont il-proċeduri il ta' drittijiet u l-karta. Charter. Għalhekk din mhux tibbaża fuq l-istrumenti ta', ta kooperazzjoni intergovernamentali, speċjalment anki fuq ir-rifjut u r reġim ta' permess ġuridiku. Meta li PPU kun qed jaħdem bħala entità waħda, ma jkunx hemm bżonn għal duplikazzjoni ta' awtorizzazzjonijiet legali għal miżuri ta', investi ta investigazzjoni Hemm kwistjoni ukoll simili li sta l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li jiżgura il-mod ta' kif jaħdem l-PPO aħna naħsbu li l-qorti bekk ikollu iktar ħafna iktar xogħol mhux qed nitkellmu fuq xi tużana ta' każijiet per kull sena qed nitkellmu fuq mijiet jekk mhux eluf. It-trattat jippermetti u jitlob li noħolqu sistema speċifika li tkun adattata għal natura il-karatteristika speċifika tal-IPPO. Dak li aħna ipproponejna jirrispetta id-dritt għal protezzjoni legali effettiva kif ukoll il-pożizzjoni istituzzjonali tal-Qorti tal-Ġustizzja li tibqa' din il-qorti dik li tinterpreta l-liġi Ewropea. Grazzi il-Kummissarju issa l-affarijiet legali l-rappresentanti sur Negresku. Grazzi l-ewwel net jiena sodisfatt li dan il-pakkat se jiġi adattat il-Kumitat Ġuri jiena eh, segwejtu dan ir-rapport. Nixtieq nirringrazzja il-Kumitat Ġuri tal-li għadda dan ir-rapport malajr sabiex eh, niddefendu din eh, l-entità li tkun qed tissalvagwardja għal frodi li jsiru kontra l-interessi tal-Ewropa. Hemm ċertu affarijiet li ma nsibuhomx fil-rapport finali l-indipendenza tal-IPPO u kif se jaħdem, ġifri anki dawk li se jkunu l-esperti emmek u anki il-fat li jkunu ġeji minn ċertu fazzjoni politika. u kol tar-rwol tal-IPPO li jiġi let kontra kriminalità cross-border. Jiena xorta ivotajt favur dan il-rapport għax naħseb li l-PPO se jirnexilu jiġi let il-frodi b'mod iktar effiċjenti Grazzi ħafna issa nibdow minuta u nofs is-Sinjura Grasle. Senjura President, Senjura Kommissarju, Eżis kollegi, dan huwa dibattitu importanti u il-Kunsil il għazbis il jgħataw huwa il-Kunsil ma minn irridu nitkellmu, imma mhux jgħataw. Għaliex mhux ijataw il kunsil Dan huwa għamil ftit dan din opportunità ma tantx għandna bħala biex niddiskutu dan is-suġġett. Mela x'għandna sissa fuq li PPO dak li għandna ma jissodisfanix għadba ħafna xogħol xisir fuq dan is-suġġett. Aħna edinaw biex infakru il kunsilli li għanna għanna bżon entita effiċenti ma rridux xi ħaġa li tkun għet edem għal xejn imma din eh, ġiet maħluqa biex verament tiġilet kontra kriminalità cross border. Kenna ħames laqat ta' trialgu biex namlu progress imma ġifri xogħol sar imma xorta il- Is-setat mhumiex qegħdin ngħadduhom fuq livell tal-Unjoni u fuq il-kriminalità minn pajjiż għal ieħor hekk hemm bżonn nagħmlu li il-setat ngħadduhom fuq livell tal-Unjoni. Hemm bżonn pereżempju niġġieldu kontra il-frodi tal-vet u l-istati membri għadhom m'għamlux il-xogħolhom fuq dan is-suġġett dan id-dossier issa qiegħed fi stat drammatiku. l kunsill hemm bżonn jitkellem magħna. Għandek blue card, Sinjura Gressle taċċetta, tajjeb wis, is-Sinjura von Stork. Iva, grazzi. Sinjura Grassle, jiena jekk fimtek nilqa il-fatt li jinti mhux se tivvota favur dan ir-rapport tal-IPP imma meta nitkellmu fuq kriminalità cross-border, għanna bżon EPPO, għax ma jeżistax l-Unjoni mhuwiex stat u ma jistax ikollu prosekutur tal-istat, forsi tista' tispjegali dan il-punt. L-Unjoni Ewropea mhuwiex stat, jiġifieri ma jistax ikollu prosekutur tiegħu, Sinjura. Von Stork, Nixtieq ngħidlek li jiena naqbel li fitxu tal-prosekutur għax il-bazi legali skont it-trattat tal-Lisbona tippermetti dan. Tej taħseb x'taħseb inti fil-fatt u se naslu għalih għal dan uffiċju se konna il-prosekutur ewlieni dan u jista' jsir kollok stat jew le għaw iktar tal-bit għal blue card. Jiena naħseb li ħer nisimgħu il-kelliema l-oħra Issa immorru għal-kellim li għal tlet minuti il-Sinjura Kaufman. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Grazzi ħafna, Signora President. Meta nħarsu lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea u l-effett ta' dawn il-frodi fuq il-ċittadini Ewropej, Et nitkelmu dwar ammonti kbar ta' flus, ma ma nafux eżat kem, nafu żgur illi wara frodi ta' dan it-tip, frodi li tinvolvi fondi Ewropej, imma ħafna xisir fuq livell nazzjonali u għalhekk aħna rridu noħolqu dan l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew kif mimnaqqax eh, fit trattat tal-Lisbona tista' taraħ inti stess bajnejk aħna qed nitkellmu dwar rejati kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni li ħafna drabi jkunu transkonfinali u hemm bżonn ikunu indirizzati huma rejati serji u għalhekk huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea illi dawn ir-reati jiġu indirizzati il-grupp Tana jaqbel illi jinħoloq l-Uffiċċju ta' prosekutur Pubbliku Ewropew dan huwa pass il qudiem lejn il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u huwa importanti għal qasam ġudizzjarju Ewropew ukoll negozjati bejn l-istati membri fuq l-Uffiċċju tal Prosekutur Pubbliku Ewropew u fl-aħħar tittieħed deċiżjoni unanima fil-Kunsill. Sfortunatament aħna maħniex parti mill-proċedura leġislattiva f'dan il-każ imma l-Kunsill għandu jkun jaf għal volem mhux qegħdin hawnhekk illum nitamesslhom il-messaġġ għandhom ikun jafu illi hemm bżonn li jkollhom l-approvazzjoni tal-Parlament u għanna tini rapport tal-Parlament illum li qed niddiskutuh u eh, li jasal f'waqtu għalli xibat messaġġ ċar lill-Istati membri u lill-mexxejja tagħhom. Jiena irrid ngħid minar tlaqli għannom tal-grupp tana li aħna l konsil maħniex senħalluħ jagħmel kull ma jrid. Aħna rridu prosekutur pubbliku Ewropew li jkun indipendenti, indipendenti minn kull influenza mill-istati membri. Irridu li jkun hemm proċedura trasparenti. Imma fir rigward ta' l tal-personali se jaħdem tan l uffiċċju il-Parlament irid ikun involut, irridu divizjoni ċara tal-kompetenzi bejn l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Awtoritajiet Nazzjonali. Il-Prosekutur Pubbliku għandu jkollu l-possibilità li jaħdem b'mod effettiv imma huwa importanti ħafna u koll illi kunem livelloli ta' protezzjoni ta' data u koll. Aħna nemnu illi il-kompitu tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ma jistax ikun xogħol illi jsir part-time. Aħna issa rridu naraw jekk il-Kunsill hux se jilqa it-talbiet li qed jagħmel il-Parlament u aħna jekk għandna provaw dan il-proġett jew le se jħolli jorbos fuq dawn l-elementi. Kif għattilkom jiena se nieħu blue card waħda għal kull kellim issa nistaqsik sur Jurek inti taċċetta il-mistoqsija. Signora President, l-Unjoni Ewropea mandiex budget taħħa. Dawn huma fondi li huma kontribwiti minn ċittadini u mill-istati membri. Inti ma tibżax jew ma taħsibx li separazzjoni bejn il-prosekutur Ewropew u dak il-prosekutur tal-Istati membri se jillimita l-effiċenza u l-effikaċja tal-reazzjoni tal-prosekutur pubbliku Ewropew. Mhix ċentralizzazzjoni ġdida din għandek 30 sekonda. Le, Eh, anzi, il-kontlarju aħna rajna f'dawn l-aħħar snin u s-Sinjura Makovaj semmieta dil-ħaġa u koll għat ta' stati membri illi ma rnexxilhomx jirkopraw dawn l-ammonti kbar ta' flus huma ammonti ta' sew kbar u għalhekk għandna din il-proposta għall-Uffiċċju ta' Prosekutur Pubbliku Ewropew Naħseb illi huwa importanti meta kunna qed nippruvaw niġġieldu kontra l-frodi kontra l-interessi tal-Unjoni Ewropea li konna uffiċċju ta' dan it-tip. Issa is-Sur Kirkhope minuta. Grazzi ħafna Sinjura President, Kommissarju, il-koll naqblu illi l-ġlida kontra l-frodi priorità politika il-korruzzjoni u l-frodi timmina demokrazija u l-libertà tagħna ma naħseb li għandna nifokaw fuq l-użu l-implementazzjoni tal-odot li diġà għandna fa' dispożizzjoni tagħna l-ola fl-Eurojust, Europol, EIO u direttiva PIF għal protezzjoni kontra l-interessi finanzjarji m'għandniex nallokaw iktar riżorsi u naqru iktar mis-sovranità nazzjonali meta eh, maħniex qegħdin nużaw l-odot li għandna dispożizzjoni l-iktar mod effettiv li niġildu kontra l-frodi u l nilqgħu kontra tagħha mill-bidunet il-koll naqblu bis-semplifikazzjoni tar-regoli li jigvernaw is-setturi differenti tal-budget tal-Unjoni Ewropea u ntejbu l-iskrutinju tal-budget xinna nagħmlu dan. Liġi oħra, aġenziji oħra, politika waħda li tot tal-kulħadd għal problema illi hija differenti kullimkien propju mhijiex l-aħjar soluzzjoni. Sir Kirkhope taċċetta blue card? Surjakovic. Grazzi tal-li accettajt il-blue card tijaj kif se nikkontrollaw il-fondi li tal-loka l-Unjoni Ewropea mhux biss l-istati membri imma anke li dawk il-pajjiżi li mhumiex għaliex huma jirċivu l-flus minn għandna u jistgħu jitqobina qed nitkellmu pereżempju dwar il-pajjiżi kandidati Nixtieq li tagħti kasi wkoll is-Sinjura Makovej. Il-mistoqsija hija din inti taqbel miegħi illi min jagħti il-flus għandu koll dritt ikun jaf kif qed jintefqu dawn il-flus u illi jikkastiga lil dak li jużaw dawn il-flus b'mod irresponsabbli. Il-mistoqsija lis sur Kirkhope. Ara, jena għamilta ċara fil-kommenti tijaj li diġa għanna ħafna aġenzija dispozizjoni tagħna. Jena nkun fost l-ewel li nikritika dawn l aġenzija u nikritikom ta' spess għalix mux dejjem naħseb li għamlu xolom kif suppost. Ovvjament il-protezzjoni ta' rizorsi Ewropej hija priorità għalina imma ma naħsibx illi din l-ideja partikolari, din l-aġenzija l-ġdida se tagħmel xi differenza għal ħtieġa u l-abilità ta' dawk l-aġenziji illi jagħmlu xogħolhom sew hemm nikkonċentraw fuq dak li għandna issa u nużaw sew. Grazzi immies issa Sur Michel. Iva, grazzi Signora President Permezz ta' tal-adozzjoni ta' dar rapport il parla pot se jibbat messaċ qawwi il kunsill għaliex fil-fatt aħna qed ngħidu iva għal prosekutur Ewropa u no għal struttura burokratika illi tkun tiddependi fuq l-istati membri illi jistaħbew taħħa u jistaħbu kontra wara il-prinċipju ta' sovranità biex ma jagħmlu xejn. Il-ġlieda kontra l-frodi hija xi ħaġa li għandha saħħaħ l-istat ta' dritt u li għandha lan li twaqqaf sitwazzjoni ta' impunità li tiġri ta' spess hija l-Ewropa li titħares interessi finanzjarji tagħha mingħajr ma tiddependi fuq ir-rida tajba tal-istati membri. Prosekutur Ewropew se jippermetti lill-Unjoni Ewropea li kollha l-mezzi biex tagħmel dak li għandha bżonn. Hemm ħafna stati li qegħdin eh, joqdu Faħru dan din l-ideja fil-pubbliku mbagħad eh, iżommu mbagħad kontroll sħiħ fuq il-mod kif dana se jsir realita. dana din l-idea se ġib valur mizjut magħha jiena qed nifraħ ukoll il-Parlament għamel ukoll proposti tajbin Signora Kaufman għalet fil-proċess ta' lazla tal prosekutur imżon ta' trasparenza l mod kif jinqasmu il-kompetenzi natu priorità l-prosekutur u anki l-istruttura ta' din l-Aġenzija. Jena irrit infakkarkom, infakkar l-Konsill il-Parlament Ewropew se jgħid l-aħħar kelma fuq dan id-dossier u għalhekk għandhom iqisu l-opinjoni tal-Assembleja tagħna. Grazzi ħafna, Sur Michel. Għandek blue card mis-Sur Urjaf Dovxki. Imma inti mintix qiegħed bil-qeda f'postok li jagħmilha diffiċli illi aħna eh, naraw eżattament min irid titkellem. Sur Michel taċċetta l-blue card, grazzi, 30 sekonda. Iva, jena qed niskanta skantajt ftit meta smajt ċerti interventi inkluż dak ta' Sur Michel li hemm tant nuqqas ta' fiduċa fl-istati membri u s-sistemi legali tagħhom. Għalhekk konkretament jiena nixtieq nagħmellek din il-mistoqsija dan ir-regolament fuq il-Prosekutur Pubbliku Ewropew ma jistax jiġi approvat mingħajr l-approvazzjoni tal-istati membri kollha dan skont it-trattat jekk inti taqbel u inti favur soluzzjoni daqshekk ċentralizzata u għandek tant eh, nuqqas ta' fiduċa fl-istati membri skużani jiena irrid nkun stretta ħafna fuq il-ħin għandkom biss 30 sekonda ma nafx jekk il-kellim femx Iva, kulħadd għandu 30 sekonda tafu Sur Michel, ma nafxek fimx eżattament x'kienet l-essenza ta' dil mistoqsija Iva, il-mistoqsija li rritu jafjek jena jiena għandix nuqqas ta' fiduċa fl-istati membri, jiena għandi nuqqas ta' fiduċa fil rigward ta' ċerti stati membri ovvjament għaliex ħafna dossiers ta' frodi għadhom kif kienu u ma sar xejn fuq fl-istati membri u Eh, dana juri illi huma jużaw il-sovranità tagħhom biex jippermettu illi ċerti rejati komplu jsiru. U ħadd ma jiġi kastigat għalhekk jiena iva naqbel li jkun hemm ċentralizzazzjoni sabiex ikun hemm ġurisprudenza uniformi. Kollegi, il-ħin qiegħed jafas u hemm ir-regola ta' 30 sekonda l-mistoqsija wa tweġiba. Issa is-Sinjura Kari. Grazzi, jiena naħseb li ħaġa ma titwemminx illi il-proposta tajt illi hemm 11 il-stat membru illi użaw il-yellow code għaliex il-parlamenti tagħhom u mankwetati dwar il-ksur tal-prinċipi ta' sussidjarjetà u li di l-proposta tmur li l-inwes għalu per eżempju li għad diffiċi għal ċerti stati membri individuali li jfissaw prioritajiet fir-rigward tal-pis illi juma jallokaw għal reati individwali għanna nżommu f'moħna illi aħna qed nitkellmu mhux biss dwar kooperazzjoni bejn l-uffiċċju ta' prosekuturi pubbliċi fl-istati membri ma qed nitkellmu dwar uffiċċju pubbliku Ewropew li se jkollu setat esklusivi. Għalhekk hawnhekk il-parlamenti nazzjonali u l-kritika tagħhom hija ġustifikata għaliex il-prosekutur pubbliku Ewropew għandu mnejn imur lil-lin minn dak illi eh, jistaw jamlu il-prosekuturi nazjonali u naħseb għanna uh, nabolixxu din il-proposta darba għal dejjem. Ikellim li mis Sur Albrecht. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi l-rapporter għax xol li għamlet Aħna bħala Parlament Ewropew maħniex involuti fi proċedura ta' kodeċiżjoni, rridu ngħidu iva jew le fl-aħħar u l-messaġġ huwa ċar il-Konsill għal darboħra mhux preżenti, mhux jipparteċipa f'dan id-dibattitu u jekk huma ma jilqawx ir rakkomandazzjonijiet tagħna mhux se jieħdu iva għal din il-proposta dwar prosekutur pubbliku Ewropew dan għandhom ikunu jafuh jider ċar illi hemm maġġoranza qawwija f'din il-Kamra u wila teżisti illi tixtieq illi jinħoloq dan l-Uffiċċju ta' Prosekutur Ewropew imma il-kondizzjonijiet iridu jkunu xirqa hemm bżonn li jkun hemm livell ta' kwalità għolja fir-rigward ta' proċedura. Grazzi. Grazzi talba għal Blue Code. Signora Van Stok, taċċetta l-mistoqsija? Iva. 30 sekonda. Sur Albrecht, inti għettajt illi favur l-Uffiċċju tal persekutur Pubbliku Ewropex għettajt li fċerti stati membri hemm problema ta' frodi u dberbiq ta' rizorsi eh, tal-Unjoni u dana irrit jiġi kastigat. Meta nitkellmu dwar investigazzjonijiet Issa qegħdin noħolqu entità ġdida li mhix marbuta ma' stati individwali minħabba l-problemi li hemm f'ċerti stati membri. Ma nafx kif tista' taqbel ma' idea bħal din għaliex dan imur kontra il-drittijiet sovrani tal-istati membri. Grazzi tweġiba 30 sekonda. Iva, jiena naħseb illi il-mistoqsija tijak Eh, għamilta għalix ma tifimx il dispozizjoniet legali għanna strutturi statali fuq livell nazjonali u eh, akbar anki il-Parlament Ewropew huwa format mis-sovranità ta' pajjiżi differenti u l-istess nistgħu naraw fuq livell internazzjonali inti tajt is-samela illi għandu jkollna qorti internazzjonali taħseb ukoll li dan huwa attakk fuq is-sovranità le dan huwa progress għalhekk badna it-triq it-tajba. it triq it tajba Grazzi l-kellim li mis għal minuta Signora Ferrera. Grazzi, Signora Presidente. ġlida kontra korruzzjoni, kriminalità u l-impenna l-użu xira ta' rizorsi pubbliċi żgur huma waħda mill-azzjonijiet eh, ewlenin tal-Moviment 5 Stelle għalhekk aħna naqblu mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew li jkun indipendenti mis-seta politika li għandu jindirizza l-ineffiċenza li hemm bħalissa li tiffavorixxi l-impunità għal min qed jisraq il-kontribwent Ewropew. Infakru l kunsill sfortunatament mhux qiegħed hawnhekk illum li prosekutur Ewropew għandu jkollu bażi legali eh, soda biex ikun jista' jaħdem u għalhekk aħna nittamaw li direttiva PIF tkun adottata mara kemm jista' jkun li fiha lista ta' rejati definiti b'mod ċar anki frodi fuq il-VAT. Naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni tal prosekutur Ewropew da kollu li jeddet il fin interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea kif hemm fl-artiklu 86 ta' trattat u nestendu għal ġlieda kontra tal-kriminalità organizzata u mafja ta' kull tip. Grazzi. Thank you. For one minute, Mr. Filippo. Sur Filippo, minuta. Il-metodu klassiku l-Europa għattajt li l-Europa se toħloq sistema li tara xinu jisir mbagħad fuq l-Istati membri din l-ġustizzja Ewropea se ssir omni potenti għallek hemm bżonn li nsaħħu l-dritt sopranazzjonali li mbagħad inneħħi l-liġijiet nazzjonali kollha darba l dejjem naħseb li ġustizzja parti mill-Kostanza Regaljana għalhekk aħna tibda mill edem sal-lum ġifiri irridu ma rridux inħallu l-ċittadini waħedhom u d l-istituzzjonijiet u għalek l-istat ma jkollu ebda għodda biex juża kontra l-ġustizja interna kif hemm miktub fil-rati tagħna l-ġustizzja għandha tingħata f'għannom tal-poplu eh, Franċiż. Dawn il-kriminali li għaddu minn pajjiż Ewropew li ieħor li għandna bżonn tal-frontieri u nixtiequ li ġustizzja nazzjonali tikkopera aħjar fl-affarijiet internazzjonali l-Uffiċċju Prosekutur Ewropew huwa mostru burokratiku li jmur kontra d-demokrazija. Thank you. Grazzi, għandek blue card. Taċċetta? Oui, Iva. Jena, nishtiq ngħid li għal Rumanija u l-Bulgarija minna mekkanizmu ta' verifika u dan għena biex nsaħħu l-ġustizzja tagħna imma din ovvjament l-għanda nazzjonali tal-qasklu l-politika l-ġustizzja Ewropea għalhekk inti taħseb li din il-ġustizzja għandha xi nazzjonalità? Għalhekk se jkun hemm ġustizzja kif suppost fuq livell Ewropew din jistista' ssir le jiena naħseb li l ġustizzja hija ħaġa bħal flus, bħal budget, bħal frontieri, iġifieri affarijiet essenzjali ewlenin ta' stat. Ġifiri ma jistax ikun hemm ġustizzja Ewropea kif mhux suppost ikun hemm laqas munita unika jew inkella regoli biss Ewropej li anki eh, regoli tal-budget li jkunu iktar importanti minn eh, regoli tal-istat għax dan imur li lin u iħartu sovranità. Il-president toqqa fil-kellim. Our next speaker. Il-kellim li jmiss għal minuta u nofs huwa l li Zver. L-ewwel ħaġa, nifraħ li s sinjura Makovej għal ħidma minn tagħha fuq dan il-fajl. Jiena naħseb din hija deċiżjoni storika li nniedu dan l eppo Aħna smajna kemm hemm kemm jintilfu flus kemm aħna e, bħala taxxa nitilfu kull sena l-istati membri mhumiex effiċenti bizzejiet fit-taqtija kontra frodi. Terz biss mill-proposti kollha fil-fatt fil-fatt jitwettqu. aħna qed inniedu uffiċċju indipendenti li jkollu l-possibilità li iwetta din it-ġlieda u permess ta' reġim sui generis li jkun effettiv. Jekk dan ħajkun biċċa karta li, jkun ibbażat fuq koordinazzjoni bla snien ġifiri xejn ma jinbidel li PPO jeħtieġ il-leġittimità tiegħu, leġittimità se jkollu permess tal-Parlament Ewropew. Aħna rridu naqsmu il-ħidma tal-Olaf, il-Eurojust, il-Europol, etc. U aħna rridu nwettqu dan bażi ta' qafas legali għal rati Ewropej. Grazzi għandek Blue Card, Sur Zver, taċċetta? Iva, għandek il-kelma. Yes, you have the floor, Mr. Iva, għandek il-kelma. Kusum Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma. Fil-fat, fil-verita, il-mistoqsija tijaj hija waħda li jena xtaqt insaqsija li sur l-Oliver Gressler. Sakem aħna ikolna EPPO ħan nissuktaw ikolna frodi, imma jekk il-pajiz il-gvern tal-pajiz il-gvernijiet tal-pajizi tagħna ikunu ikunu involuti fil-korruzzjoni pa' pajizi ikonna li PPO sej jgħamil, sej wetta. Grazzi, tweġiba fil-30 sekonda għalet il-President. Li PPO bħala uffiċu sui generis, mux se kazijiet bħala fej stat membru ma xiex b'mod korrett meta ma jisseliċ kontra l-korruzzjoni. 31% ta' rekomandazzjoniet ta' Olaf jiġu eh, accettati u segwiti mill-istati mil membri. 31% biss. Il-mistoqsija lura toħroġ. Kemm il-fajl jiġi finalizzat? Probabilment inqas minn 31% għandna bżonn uffiċċju bħal dan. Grazzi l-kellimni jmiss. Għal minuta biss. U għal-onorevoli Niedermuller. Grazzi għatiħ, Signora President, Komissarju Wieħed mill-kellimi għalet xi ħaġa li ma għal xi ħaġa li ma magħha għandna bżonn urġenti għal IPPO e għaliex għax ħafna stati membri hemm ċerti problemi serji f'dak li għandu x'jaqsam ma flejjes Ewropej li qed jiġu misruqin, jisparixxu f'korruzzjoni U dat tip kollha ta' korruzzjoni hija xi ħaġa li tfixkel ħafna il-fiduċa ta' ċittadini u l-votanti fil-Komunità Ewropea għax ma jistawx jaraw li l-Unjoni Ewropea da biex jaslu biex ikollhom għallanijiet relevanti. Allura għandna bżonn dal-uffiċċju ta' EPPO, għandna bżonn ta' dal-uffiċċju li jkun għal kollox indipendenti mill-Istati Membri. Aħna nafu li hemm ta' Stati Membri li mhumiex lesti li jsegwu u jirrispettaw ir-regoli maqsuma bejnietna u mhux lesti li joħorġu on 100% l-ġieda tagħhom kontra il-korruzzjoni. Allura għal din raġuni għandna bżonn l-EPPO Għal minuta, il-Signora Stevens. Thank you, Signora President. Onorevoli kollegi, jiena favur li konna taqtija effettiva tal kontra l-frodi u l-fondi pubbliċi da ma jfissirx imma li li li njedu EPPO bħala eh, entità Ewropea eh, indipendenti hija soluzzjoni għanna diġà għandna il-Euro just li jinkarigata mill-kooperazzjoni ġudizzjarja għandna l-Olaf illi suppost jiġielet amministrativ kif e, e, frodi amministrata ta' natura amministrativa. Issa, jekk aħna ħanniedu l PPO dan ħajfisser illi ħanum fuq iżjed il-flus tal-poplu li ħalla sit-taxxi. taxxa jekk aħna nħarsu li TFU e eh, inkun għet nieħdu e, ċerti għaffajt bħala punta tluq. Qed nitkellmu fuq e, affiżi rejati illi hija xi ħaġa li għad għada fid dubju fil-qafas ta' trialogu ta' negozjati naħseb il-żmien tal-proposta tal-Kommissjoni huwa ħażin. Allura, xin il-ħtieġa li nagħmlu ta' rekomandazzjonijiet għal <coughs> Dit, mur kontra kull possibilità ta' fejn minna ħatana. il kallimni missa minuta u nofs. L-Earl of Dartmouth. Sal-biraħ, il-President kellem fuq kull nuqqas ta' rispett għall meps li Franza qatt ma, ma prezentat xi forma dwar it-tibdil tas sede tal-Parlament Ewropew din il-ħela li tidelja suġġett tajjeb għall-IPPO biex indirizza, imma ovvjament mhux se jiġri dan. Il-President ta' Franza jista' jibqa' juri nuqqas ta' rispett kemm U dan ir-rapport huwa imur ukoll kontra rispett ta' demokrazija. Intom kollha tafu li din il-proposta tal-IPPO mister tkun aċċettabbli għal gvernijiet nazzjonali u iva 40 parlament nazzjonali 14 er, il-Parlament Nazzjonali diġa urew il-vito tiegħu. Għaru kaza kbira din, allura l-Istati membri permezz ta' kooperazzjoni imsaħħa jistgħu jipproċedu bl-PPO Din hija ħaġa ta' min jikkundanna imma r-rapport fil-fatt ifakkarna fuq il-korruzzjoni u l-frodi li għandhom xasma fondi Ewropej. Jider illi iktar minn 3 biljuni fis-sena. Imma dak li juri huwa li l-Unjoni Ewropea hija analoga għal speċi ta' parassiti qed jgħid il-kellim. L-Unjoni Ewropea tgħix mill-flejjes ta' dak li ħallas it-taxxa u l-fondi u l-flus li jintużaw għal korruzzjoni interna tagħha. Mis dal IPPO mhux se jsolvi xej, anzi ħajmur dejjem iktar kontra sovranità nazzjonali. Taċċetta blue kad jekk joġbok? Is-sinjora Grassler għandek 30 sekonda. Jekk joġbok għand tixtieq tifhem li dak li qal il-President Franċiż li defenda il-liġi Ewropea meta tkellem fuq li Strasberg ikun is-sede tal-Parlament Ewropew. Dan huwa skont ir regoli li għandna bħalissa. Hm. Il-kwistjoni tienet tipikament edukata waħda mill-elementi illi l-parti tiegħi jagħmel huwa li l-liġi Ewropea issir iktar superjuri għal liġi komuni Ingliża, illi hija liġi iktar superjuri kolli ngħid ukoll kull min huwa serju fuq il-Parlament Ewropew u nies bħalek intom serju jiena għalej naħseb li huwa ħela ta' flus hija għaru kaza kbira dak li għal il-President ta' Franza. Grazzi ħafna nqata l-mikrofonu. is the um, time and we try to be very democratic in the chair and give everyone their say. Thank you for that. Our... Grazzi ħafna ta' dan il-kellimni misa minuta hija s-Sinjura Mayer. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we betalen op verzoek... President, aħna t-namlu t-naqis u nuqodu għal dak li tajt Brussel biex naraw ikonna l-Istati Uniti tal-Europa mandek bżon biss monita Ewropea u l-innu Ewropew mandek bżon li PPO. L-Olanda u għaxar pajizi oħra għazlu għal proċedura tal kartal safra U anka li e PPO tnieda issa għatem diskussjoni fuq eh, l-espansjoni tagħha mhux biss f'dak għandu x'aqsam ma' frodi imma rridu inċedu fuq fu reati transkonfinali bħal ta' tfal, terrorizmu, etc. L-Unjoni Ewropea m'għandix tindaħal f'dawn l-affarijiet, din hija kwistjoni ta' seta, ta' poter. Hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq l-Istati Uniti tal-Ewropa li qed tiġi mibnija u m'hemmx lok iżjed memx lok iżjed li konna nazzjonijiet indipendenti. Grazzi ħafna kelli nimis għal minuta l-onorevoli Cinici. Grazzi. L-istituzzjoni tal-IPPO hija fost l-inizjattiva l-iktar importanti fil-ġlida kontra l-frodi Allura nirringrazzja l onervo kollega tiegħi għax-xogħol tiegħu li twettaq u qed jintraċċa linji li għandhom jiġu rispettati għal tħaddim tajjeb ta' dal-uffiċċju tal-IPPO fuq kollox fuq l-indipendenza ta' din il-prokura u l-membri kollha tal-IPPO u innuqqas ta' influenza li kollon fuq l-istati membri minn fejn jkunu ġejjin. Dinja sovrappożizzjoni ma' l-istati membri e, u prattiċi ta' investigazzjoni li jkunu prattiċi u anka l-provi u fl-aħħar net il-rispett e, e, sħiħ tal-investigazzjonijiet fil-proċedura kollha kemm Grazzi. Thank you. For one minute, Mr. Uri. al minuta l-onorevoli Viadoski. Jak powiedziałem w polemice z panem... Qed nitkellmu fuq suġġett importanti kuki kif diġa eh, meta rispondejt is-sur Michel, l-iktar ħaġa importanti hija li nirrispettaw l-istati membri u diverġenzi legali wkoll fis-sistemi legali tagħhom. Għalhekk jien ma nistax naqbel ma dak li kitbet is-Sinjura Makovaj fir-rapport tagħha. Jekk għandek disa stati membri li ħarġu bil-kartellun isfar fuq l-PPO, irridu nfakru li dan jaddi bisek ikunem unanimità. Għalek aħna rridu li ikunem uffiċju ċentralizzat li kun suprem fuq l-istati membri. Ġifiri, mux bis jiġilda kontra l-frodi, irridu naraw li jiġilet kontra il-kriminalità organizzata cross-border ekk irrit isir dan l-uffiċju. Intom, kollegi, tridu dan kollu dawn il-kompetenzi kollha ma riżultat aħari huwa li qatt ma jista' jitwaqqaf għax l-affarijiet se jkunu ċentralizzati wisq. Grazzi l-Sinjura Regner għal-minuta. <clears throat> Sajdna xa snin nitkelmu fuq l-ħtieġa <clears throat> għal EPPO, il-Prosekutur Ewropew. Aħna għanna il-Kunsil illi mumiex prezenti bħalissa l-lum imma il-Qorti tal-Ġustizja Ewropea għalet illi stati membri jridu jassiguraw interessi indaqs li jiġu protetti mal-Unjoni Ewropea kollha allura li nniedu l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew hija konsegwenza loġika ta' dik id-deċiżjoni e, e, tal-qorti li niproteġu interessi Ewropej hawnhekk u li niffaċċjaw il-korruzzjoni għalija jien jidher li hija loġika u għal-membri kollha ta' din il-Kamra kien hemm tħassib u dubji imqajma hawnhekk jekk joġobkom studjaw il-bażi legali għat-Trattat ta' Lisbona li b'mod partikolari titkellem fuq frodi kontra interessi finanzjarju jiena naħseb li f'dal kuntess ix-xogħol tar relaturiċi kienet tajba. Is-sur Jurek. Nixtieq nirringrazzjak, Sinjura President. Les stati huma il-sies tal-Unjoni Ewropea din ma ħadd ma jista' jikkontesta li kella kun qed nikkontestaw ukoll il- Ir-realtà l-Unjoni Ewropea bidlet in-natura tagħha l-ewwel l-munita komuni kellha tkun strument ta' kummerċ. Wissa qed isir strument budgetarju l-istess għall-EPPO il-kellim ta' qabel eh, semmit bosta bliet u l-artiklu 86 ta' trattat. Imma l-artiklu 4 f'tan l-istess trattat jiprofdi għall-estensjoni tal-kompetenzi tal-prosekutur pubbliku Ewropew jekk l-Unjoni Ewropea jrid ikollha ħafna interessi komuni mhux mhux se jirnexxinna jekk aħna mhux se nesċina jekk noqogħdu noħolqu ħafna istituzzjonijiet. We will take five. Keċ dija jissana ħamis kallima għal minuta waħda lis survas Vielen Dank. Ähm, zunächst einmal möchte ich auch. Grazzi, l-ewwel. Nixtieq nikkonferma għal darbohra illi li niedu uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew huwa importanti u għal din ir-raġuni aħna nibqgħu mixin biha din. <clears throat> Fil-kuntest iktar wiesa jiena kont nixtieq kun iktar wiesa biex ma noqdux nitkellem fuq uffiċċju ta' prosekuturi imma li aħna inkun qed inħarsu lejn l-istrutturi li ħajtru fis-seħħ ġifri xieġri li x'se jiġri lil Eurojust u x'se nagħmlu fuq il-Europol u fuq l-Ola fuq il proċe u l-kwissjoni ta' proċedura lebda minn dawn mu daqshekk mu ċera ċara allura kien ikun preferibbli kien konna l-kunċett ġenerali kien ikun iktar utieq kieku konna nassiguraw kellna ċjarezza fil-proċedura kollha kemm hi. Naf li miex daqshekk sempliċi għax aħna għandna l-Kunsill u l-Parlament li qed jiffaċ jitkellmu fuq il-riforma tal-Eurojust. Kienet tkun iktar unqa tal-mikrofonu. Għal minuta is l-Onorevoli Andersen għadna nirriserva, għadna nirriserva u din il-kwistjoni tal-IPPO, ma kanix l ta li nistudjaw id-detalji tal-labbozz fir dan il konsil kifet qabel l-argumenti favur huma eh, dubjużi ħafna kif ukoll salvagwardi dwar l-indipendenza tal-prosekuturi u d-drittijiet eh, tal-akkużati. Ta mijiet ta' biljuni jekk mhux iżjed jintilfu bħala flus fis-sena u jiddispjaċini ngħid li aħna fir renju Unit aħna maħniex nieħdu is-sitwazzjoni serja ħafna. 38 eh, kwistjoni daħlu fil-2013 paragonati ma' erba fil-Renju Unit u assolutament aċċettabli li maħniex linji propi bl-indikaturi tagħna l-statistika fuq frodi Ewropej fir-Renju Unit. L-idea li r-Renju Unit hija eżempju tajjeb dan il-każ hija assolutament mhux vera. Grazzi. Grazzi il-kellima li jmiss għal minuta waħda l-onorevoli Ġavaruski. Grazzi ħafna, Signora President. l-idea li ikonna dan l-prosekutur pubbliku Ewropew ta' turina xejra perikoluza ħafna fl-Unjoni Ewropea. Din hija xejra inqas inqas flus u dejjem iktar seta. Nfakkarkom illi l-Unjoni, il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa inqas minn wieħed fil-mija tal-GDP u s-seta tal-Unjoni Ewropea. Uh, tilħaq 100% ta' dakollu li jiġri fl-istati membri tal-Unjoni jiena ma naqbilx li ikun hemm bidla ta' dan it-tip. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tkun istituzzjoni illi tejn lill ċittadini tagħha li ta' tidaqqatit li ċittadini taħħa u mux biss li tpattijielhom għallek jiena ma naqbilx li konna eh, uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ma naħsibx illi hemm bżonn sostitwixxu il-Prosekutur Nazzjonali bi Prosekutur Ewropew. Il-kellim li jmissar minuta kjoġbu. Kjoġoba. Grazzi, Signora President. Nishti nappoġġa l-ideja tal-Prosekutur Ewropew li ġdina settejna biex nġildu iktar u b'mod iktar indipendenti ir-rejati kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Lek kiena nishti illi dan il-Prosekutur ikun jista' wkoll jippersegwixxi rejati transkonfinali kif proponiet kummissjoni jekk aħna tassew irridu indipendenza naħseb illi hemm bżonn li jkun hemm iktar koordinament bejn il-pulizija biex nevitaw iktar eh, attakki possibbli terroristiċi nevitaw illi ma nagħtux eh, spettakoli kif qed narraw fi Spanja emmek il-prossimità akkużata tal tal-partit tal-fil-gvern jgħat jieħu trattament Eh, preferenzjali u saħan sitra anki il-computers fejn kienem il-kontabilità tal-PPE eh, ġew imnatfa għal kollox hemm bżonn li nsibu soluzzjoni għal dawn il-problemi. Grazzi u l-aħħar kellim taħt keġri il-kellim li jmiss. Grazzi Signora President aħna din inħas li kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu ma li nalqu għajnejna l-korruzzjoni u niffaċċjaw il-problemi tal-budget Ewropew u din hija xi ħaġa li kull min jaqbel ma' integrazzjoni Ewropea jista' jaqbel magħha. E, però għandna problemi e, għal din il-proposta hemm xi wħud li qed jippruvaw ifixklu jidħul fis-seħħ ta' din il-proposta il-ħolqien ta' istituzzjoni bħal dit tidher li qisha daqsxejn skomda u anka e, f'dak li għandu ma' frodi u l-implikazzjoni ta' frodi. Allora l-proposti li għanna biex konna tip ta' network ta' uffiċ ta' prosekutur li naħseb dini mandiċ tiġi accettata skont il-kelim. Għax hawnhekk ma naħsibx li tkun kapaċi tiġi imħaddma tista' tkun tajba fuq il-karta ma daqshekk. Jekk qed nitkellmu fuq eżenzjoni għal VAT għal reati relatati mal-VAT dija tiġi e, allura ħaġa tajba li l-IPP jiġi maħluq. Allura verament wieħed ikun jista' jaġixi permezz ta' l-IPPO. Issa niġi lura l-Kommissjoni, eh, Onorevoli Jurov għandek il-kelma. Sinjuri, grazzi ħafna tad diskussjoni tagħkom għall-opinjoni ta' kollha li semmejtu, speċjalment nirringrazzja il dawk li qegħdin jaqblu ma' mal-proposta biex noħolqu l-IPPO. Jiena nixtieq ners nassigurakom għal darbohra it-taqtija kontra frodi u korruzzjoni edha fil-priorità l-aktar tal-Komissjoni u tijaj stess u jettajt il-Komissarju. il komissarju u jina konvinta illi aħna għanna bżon IPPO verament indipendenti li joħroġ bi proċedura armonizzata għall-investigazzjoni ta' reati kriminali li jmorru kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea u bekk ikonna il-rizultati tanġibrina konvinta li dak li ħalsu taxxa fl-Unjoni Ewropea ħaqhom illi kollhom istituzzjoni bħal din il-li tkun ta' salvagwardja l-flus tagħhom li nieħdu stima konservativa ħafna qed nitkellma fuq bejn wieħed għal 2 biljun euro fis-sena li jistgħu jiġu assigurati u jiġu lura fit-teżor jew il-budget Ewropew jew jiġi maqlub fondi u jintuża fi proġetti onesti qed nitkellmu fuq fondi strutturali, allura meta qed nitkellmu fuq ammont ta' sekoli ta' flus li jiġu assigurati u garantiti u l-ispiża tal-IPPO jiena nħoss li qed nistgħu nitkellmu fuq spiża u benefiċċju bħala bilanċ li jkun tajjeb aħna għandna bżonn IPPO bħala e, istituzzjoni speċjalizzata li taħdem flimkien mal-ħdejn l-Olaf u l-Eurojust u sur vos kien verament kellu raġun meta tkellem fuq ħtieġa ta' deskrizzjoni preċiża ħafna u pjan tal-proċeduri tal-kooperazzjoni bejn bejn il-Eurojust l-IPPO u l-Ola fadan hemm bżonn jaħdem tajjeb bejnietom mod effiċjenti ħafna. Għad hemm ħafna xogħol xi siridu nassiguraw il-diviżjoni ta' kompetenzi fuq livell nazzjonali u dak eh, eh, eh, lokali. Aħna diġa għanna, aħna diġa daħħanna il-kondizjonijiet u l-kriterji ta' l-integrità, professjonalità tal-persuni integrità tal-persuni intom ma tkom raġun meta tgħidu l drittijiet proċedurali tal-proċedura kriminali tal-Istati membri hemm bżonn li ma tiġix sagrifikata, hemm bżonn li tiġi sagur, hemm bżonn jiġu assigurati fih dan il-proċedura IPPO. L-aħħar kumment li għandi huwa dwar il-karta safra il-IPPO irċeviet minn diversi parlamenti u gvernijiet fl-Istati membri. Jiena ma nikkonsidirax li l-karta safra hija xi kwistjoni finali maluqa, għallura qed nindirizza daw il-parlamenti u xuħut minnhom permezz ta' zjara personali u niprofa nispiega kif u kif nixtiequ nimxu l-qudiem bil-proposta mhux li niksru l-prinċipju ta' sussidjarjetà imma li jkun hemm din il-struttura u l-ġurisdizzjoni tal-rati eh, nazzjonali ħajibqgħu hemm jiġu msaħħa. Allura jina għandi nistanajt li kelli reazzjonijiet pjuttost pozittivi mill-Parlamenti Nazzjonali u nispera li permezz ta' din il-kooperazzjoni eh, komunikazzjoni imtejba nkunu nistgħu naslu għal konklużjoni li fil-fatt m'hemmx ksur ta' sussidjarjetà. Allura, sinjuri, jiena nirringrazzjakom għal darb'oħra u nixtieq nitlobkom fil-votazzjoni ta' għada biex tkunu favur li PPO. Grazzi ħafna. Thank you, Commissioner. I now give the final word to our rapporteur for two minutes, Madam Makov. Is-Sinjura Makovej, sa' nisimaw minnant il-rapporteur. Grazzi ħafna, President. Id-dibattitu kun wieħed interessanti u ħan nipprova nirribatti għal xi kummenti u mistoqsijiet tal-kollegi l-ewwel dawk il-mistoqsijiet retoriċi dawk il-kollegi li huma kontra jew ġejjin mill-gruppi politiċi kontra il-prosekutur Ewropew. Jgħidu li ftit kemm qed eh, irnexxielhom jirkupraw flus wara li jkun hemm każijiet ta' frodi. Eh, jirnexxielhom forsi huma ma jridux li l-pajjiżi oħra jaraw fiex qegħdin li ma ħadmu tajjeb U din iġibni għattini mistoqsija, il-flus li ħansu ċittadini tagħna jinsab f'offa waħda. U peress li qiegħed f'offa waħda, flimkien għandna nipproteġuh u jekk meta naħdmu flimkien l-affarijiet jimxu aħjar li jekk per eżempju l-investigazzjonijiet f'ċertu pajjiżi jimxu tajjeb e, u foħrajn ma tantx, il-frodi tkun skapitu ta' dawk il-pajjiżi li jaħdmu tajjeb. L-Olanda smajna li f'dan il-pajjiż li l-investigazzjoni tisiru tajjeb imma f'pajjiżi oħra mhuwiex il-każ u l-flus qegħdin f'offa waħda. Issa, l-autonomija tal-prosekuturi fil-kuntest tal-xena politika. Is-sur Negresku qal li huwa jaqbel ma din l-autonomija anki jekk bħalissa fir-Rumanija l-affarijiet fil-Parlament Rumen jimxu b'mod ieħor. Huwa ovvju ukoll li kemm għal prosekuturi tal-Istati membri u kif ukoll dawk tal-Uffiċċju ċentrali dawn irdu jkunu autonomi. An veru u minnu li aħna naraw li il-ksur il-frodi fuq il-vat ukoll insibula il-kap u hemm bżonn ikunu ambizzjużi sabiex verament il-fond il-ġlida kontra l-fondi Ewropej nil-għawlom u niġildulhom. Grazzi.